ta' Brussell u se jkollna wkoll preżentazzjoni oħra miljanti fejn hija titlob għall essenzjoni għall-artiklu 50. Jien għandi soluzzjoni. sul banjenti semmejt li dan it-trattat, dan il-ftajim, jekk jgħaddi, il-fazi li jmiss ta' negozjati jista' jdum sa' erba' snin Mwinet issa daqshekk ma rridux naħlu erba' snin oħra, erba' snin oħra ta' agonija, u lanqas intom ma tridu taħlu erba' snin oħra, intom għandkom il-pjan ta'kom intom tridu l-Istati Uniti ta' l-Europa, tridu l-armata ta'kom, għandkom l-Euro, tridu teħilsu mill-Istati Membri. U allura aħna ndejqukom lilkom u kif qal eh, Sir Verhofstadt, għandkom l-elezzjonijiet. Ma tridux li terġaw tarawni hawnhekk u taraw numru kbir ta' euroxettiċi prezenti foskom u allura rridu naraw illi ikun hemm vito tal-estensjoni fis-summit nitilqu fit-29 ta' Marzu ħafna mitħejjiet saru għalkemm hemm xi problemi li niltaqgħu magħhom. Eh, aħna nemnu illi għandna nitilqu, nitilqu u nkomplu bħajjitna. Dik hija l-uniku soluzzjoni li rridu naqbdu. Per il gruppo Europa delle Nazioni della Libertà la parola onorevole Batten. L'onorevole Batten al INF. Is-Sinjura May forsi inkompetenti għall-aħħar, però qed issegwi pjan sa mill-bidu il-pjan kien dan illi ndewmu l brexit u fl-aħħar mill-aħħar illi Brexit tineleb. Il-proċess kien mibni fuq argumenti folots. L-ewlieni huwa li ma nistgħux nitilqu mingħajr il-ftehim it-tajjeb ftejim mitiku. Il-ftejim huwa ħażin, ma ġiex aċċettat mill-Parlament mhux għax kien ħażin, iżda għax ma kienx ħażin biżejjed għalihom. Il-Parlament illum se wkoll eh, jivvota fuq il-alternativa no deal u nhar il-ħamis x'aktarx jivvota favur estensjoni ta' artiklu 50. Iżda għalfejn, is-Sur Juncker diġà qal li l-Gvern tal-Majestà tagħha donnu qed jitkellem ma' studenti żgħar illi mhux se jkun hemm it-tielet ċans għan negozjati fir-Renju Unit għandna gvern u għandna parlament illi ma jridux jitilqu mill-Unjoni Ewropea. L-intenzjoni hija li jittradixxu r-riżultat demokratiku tar-referendum. Issa Sur Timmermans ukoll wera l-eżasperazzjoni tiegħu mar-Renju Unit fi nuqqas ta' aċċettazzjoni tal-ftehim. Is-Sur Timmermans semma illi l il parlament tar renju Unit biss jista' jagħti direzzjoni f'din il-kwistjoni, iżda dan mhux minnu il-Kunsill u l-Kummissjoni jistgħu jagħtu direzzjoni meta l parlament talab għal estensjoni għall artiklu 50 il-qoddim jitolbu għalija din il-ħaġa tridu tajdu u semxu skont l-artiklu għaliex jekk ma jkunx imftejm sa' 29 ta' Marzu allura it-trattat ma jibqax aktar japplika. Tamlu xejn u għacċertaw illi il renju Unit jitkeċċa mill-Unjoni Ewropea fid-29 ta' Marzu. Għamlunna favur, għamlu favur lilkom infuskom u keċċuna. Grazzi, tajt il-President, se nkun stretta ħafna issa l kellima Sinjura Dodds, inti għandek minuta naħseb seżom mal-ħin tiegħek. Grazzi, Sinjura President. Is il-lejli għadda il-Parlament ivvota kontra il-ftejim jiddispjaċini illi ma tantx kien hemm progress f'dan ir-rigward. L-Avukat Ġenerali kien ċar ir-riskju legali jibqa' hekk kif inhu mingħajr evidenza ta' nuqqas ta' fiduċja min-naħa tar-Renju Unit tal-Unjoni Ewropea mhux se jkun hemm mezzi legali għar-Renju Unit li joħroġ mill-backstop. Il-partit tiegħi dejjem kien ċar nixtiequ ħruġ organizzat mill-Unjoni Ewropea rridu ftehim milli jaħdem għar renju Unit u għall unjoni Ewropea kif ukoll għal ġirien tagħna fir-Repubblika tal-Irlanda, però rridu nirrispettaw anki l-integrità ekonomika tal irlanda Inwieġeb ukoll għal xi punti li ssemmew hawnhekk. Semma ħafna punt tad drittijiet ta' ċittadini naqbel illi dawn m'għandhomx jintużaw fil-negozjati għaliex il-Parlament diġa' semma il-Parlament tar Renju Unit illi inħarsu d drittijiet ta' ċittadini f'kull eventualità. Dik hija sfidja għall Parlament u allura irridu nifqu nitkellmu u ngħaddu għall-azzjoni. L-Onorevole Lewandowski għal żewġ minuti. Grazzi, President. Jiena inħoss li dan il-programm Brexit huwa bla tmiem. Xi ħaġa eh, li li tolqotna u jiena xokjat meta nara l kaos politiku li hemm bħalissa fil-Gżejjer tar-Renju Unit. Jiena diġa' semmejt hawnhekk f'dan il-Parlament illi l-oppożizzjoni kienu qegħdin jippruvaw ifittxu mudelli tajbin hawnhekk fl-Unjoni Ewropea għal sitwazzjonijiet domestiċi, però l-effettività, l-effikaċja tar-Renju Unit dawn kienu mudelli għalina u allura llum il-ġurnata aħna aktar u aktar dispjaċuti. Issa hemm dan il-ġlied illi għaddej bejn il-politiċi, però ma nifhimx li l-politiċi li min-naħa ma jridux ftehim iżda min-naħa l-oħra ma jridux jaċċettaw il-ftehim illi ġie ppreżentat u allura in-nuqqas ta' ċertezza qed imur għall-għar għall-poplu Brittaniku iżda anki l-Ewropej li jgħixu fir-Renju Unit bħall-Pollakki. Imma nifhimx kif estensjoni setejn, kif se nsolvu kollox fiftit xur xhur jekk ma rnexxinniex sentejn. U allura li rridu nagħmlu huwa li nġildu d-disinformazzjoni għaliex kollox huwa marbut ma' xulxin, ir-referendum kien ibbażat fuq disinformazzjoni u minn gideb illi kien ġej il-barra mir-Renju Unit mir-Russja pereżempju naħseb il-Kummissjoni li jmiss u l-Kunsill fil ġejjini se jkollhom isaħħu s-sigurtà jiġġieldu kontra trolls, kontra l-fake news u anke jsaħħu l-kapaċitajiet tagħna. L-Onorevoli Gualtieri, grazzi President. Għattini darba il-Gvern tar-Renju Unit ma rnexxilux isib maġġoranza pożittiva fil-House of Commons. Kien żball kbir illi ma jippruvawx jaqdu flimkien il-forzi kollha tal-Parlament tar-Renju Unit tal-interessi tal-pajjiż minflok il-Gvern tar-Renju Unit ipprova jakkomoda r rieda tal-Partit Konservattiv u mbagħad kien hemm riżultat li kellna l-bira fil-għaxija. Sur Henkel m'għandekx raġun kif qal is-Sur Michel Barnier L-Unjoni Ewropea dejjem kienet trasparenti, ġusta u kostruttiva bħala msieħeb fin negozjati. Aħna minna da kollu li stajna biex niggarantixxu il-ħruġ tar renju Unit b'mod organizzat biex nirrispettaw iċ-ċittadini. Issa għandna responsabilità partikolari sensittiva biex inkomplu nħarsu l-ċittadini Ewropej kollha fid-dan il-proċess u anki nħarsu l-proċess ta' paċi fl-Irlanda ta' fuq Aħna wkoll isna ċertament il-red lines tal-gvern tar-Renju Unit mill-ġdid ngħid. Dan huwa l-uniku trattat ta' ħruġ illi jista' jwassal għall approvazzjoni f'din l-awla. U allura xi miss l-ewwel aħna se aħna nittamaw li l-Parlament tar renit Unit se jaċċetta in-no deal exit u mbagħad irdu naraw kif se nevitaw ix-xenarju no deal nuqqas ta' ftehim. Aħna dejjem għedna li r-relazzjoni mill-qrib bejn iż-żewġ naħa ta' bażi tal-Unjoni Doganali mhux biss tkun ta' benefiċċju l-ekonomiji tagħna iżda wkoll tkun ta' soluzzjoni għal ħafna mill-punti ta' tħassib b'rabta mal-backstop. Irridu nifqu bil-politika tal-partiti u naħdmu mod kostruttiv għall-interessi tal-pajjiż u taċ ċittadini. Jekk dan mhux possibbli huwa ċar li l unika alternattiva hija li l-poplu ntuhom iċ-ċans illi jbidlu l-gvern jew li jgħidu le għall-Brexit. Dijan huwa d-dibattitu li rti konna, mux id-dibattitu fuq it-tul tal-estensjoni u dan huwa ċara lina. L-estensjoni hija għodda u l-alternattivi kollha huma disponibbli sakemm ikun hemm perspettiva politika ċara u aħna se nkomplu naħdmu b'mod kostruttiv, b'mod flessibbli biex bekk nħarsu l dritt tal-ċittadini tar-Renju Unit li jibqgħu Ewropej. Grazzi tajt il-President, naf. Id-dibattitu għad diffiċli u tridu twaslu dejat tagħkom, però jiena għandi dmir illi nrazza naqra diskussjoni. Mela, Su Nicholson, inti għandek minuta u nofs. Il-President, jiena smajt u b'dispjaċir kbir għal dawn il-kommenti hawnhekk fil-Parlament ma smajt ċej pożittiv. Fil-fatt kollox kien negattiv Ġifiri, kullħat qed iżomm mal-pożizzjoni tiegħu u m'hemmx pożizzjoni kostruttiva. Is-Sur Timmermans qal li wasanna fej wasanna soluzzjonijiet isser li jiġu minn Londra. Sur Timmermans ma jidirlekx il intu Sur Juncker u koll għandkom semkom, jiġifieri intom ukoll tidu sibu soluzzjoni. Is-Sinjor Zimmer ukoll inti zvelajt li le il- l-Unjoni tal-Irlanda mhix kwistjoni hawnhekk. Il-partiti nazzjonali ma jridux referendum fuq il-frontieri u ma jaċċettaw il-ftejim ta' Good Friday u daqshekk. Sur Barnier, inti semmejt illi ir-Renju Unit għandha responsabilità issa, iżda inti wkoll inti wkoll għandek responsabilità tremenda. Mhux biżżejjed illi inti sempliċement tagħmel konsultazzjoni mal-persuni tal-Irlanda ta' fuq li jgħidulek dak li tixtieq tisma', hemm leħen ieħor fil-Irlanda ta' fuq tridu tisimgħu il dawk in-nies ukoll. Jiddispjaċini jkolli ngħidlek u bl-ikbar rispett illi t trattat fi ħafna difetti mhux se jaħdem irridu nsibu mod ieħor Iva, rridu estensjoni dwar artiklu 50. Iva, nabżon estensjoni biex insibu soluzzjoni oħra. Mux bizzejiet nisimaw illi jirti konna raġuni għal-estensjoni, irridu estensjoni biex bekk ikonna ftejim tajjeb għax jiena u l-partit tijaj u b'nis li jiena nirrapprezenta, irridu ftejim tajjeb sur Barnier. tal il-gvern tal renju ħabbar il-prodotti li ġejjin mir-Repubblika tal-Irlanda għall-Irlanda ta' fuq se jkomplu eh, jgħaddu mingħajr xkil ta' xejn. Inti se tgħid l-istess ħaġa? Thank you, Jim. Grazzi, Jim. Inti ma ddejtx it-test tal-ħin. Signora Harkin għal minuta u nofs. Grazzi, President. Prim Ministru May jiddispjaċija b'dak li ġara l-beraħ. Jiena wkoll jiddispjaċini ir-Renju Unit donnu tilef id-direzzjoni tiegħu. Sa mill-1973 kena differenzi tagħna mar Renju Unit xi kultant kien hemm l-influenzi tal-istorja, perċezzjoni differenti u anki minħabba l-fake news. U allura rridu niftakru li dak li huwa importanti huwa l ġejjini Ma nix ninsew illi kellna l-1992 u dak li ġara fl-2005 eh, Franza l-Irlanda u, u l-Olanda illi qalu le għal ċerti proposti fir-referenda tagħhom irrid ikun hemm konsultazzjoni, irridu jinstemaw iċ-ċittadini u bekk flimkien insibu soluzzjoni, naħdmu flimkien. U minkejja dak li sema s-Sur Farage, jiena nemmen illi xorta nistgħu sibu soluzzjoni. Jiena ma naqbilx miegħu meta jirreferi għal dik ir-rabja kif ukoll l-intransiġenza burokratika bħal dejjem huwa jitfa' responsabilta għal pajjiż li huwa maqsum fuq ħaddieħor naqbel ma' Michel Barnier. Aħna konna u rridu nibqgħu ukoll nagħtu appoġġ u nkunu paċenzjużi u nirringrazzja lilu lit tim tiegħu għal xogħol ta' dedikazzjoni tagħhom. Fl-aħħar naqbel ma' Sur Galtieri. L-estensjoni huwa mod kif insibu mezz il qoddim u l-alternattivi kollha xorta waħda rridu nibqgħu nistudjawhom. Grazzi. Grazzi ħafna għal minuta is-Sinjura Evans. Grazzi President, aħna rajna Disfatta oħra għall gvern tar renju Unit eh, fit-tieni vot importanti dwar ftehim li jkun diżastruż għal Wales li noħorġu mis-suq uniku u mill-Unjoni Doganali. Huwa ċar illi ma jistgħux jaslu r renju Unit ma jistax jasal għal konklużjoni li għandna bżonn. Wasal waqt li morru lura għal ftehim ma għal fema tal-ċittadini. U allura issa għandna konċentrazzjoni tal-poter f'Westminster illi qed jixekkel il-proċess. Id-demokrazija huwa għatri il qudiem Iċ-ċittadini irridu jisemmu leħenhom fuq il-ġejjin tagħhom issa li smajna x'inhuma l-fatti. L-affarijiet inbidlu meta l-avvenimenti ibidlu, il-ċittadini bidlu ħsiebhom dak huwa dritt tagħhom il-kostituenza tiegħi jagħmlu hekk. 55% issa jixtiequ jibqgħu 14% hija ż-żieda meta nqablu mal-2016 jridu estensjoni ta' artiklu 50 u din hija xi ħaġa biex ikonna l-vot ta' ċittadin. Grazzi. Thank you for one and a half minutes, Mrs. Anderson. Signor Anderson, fin-Landa ta' fuq issa portew biżżejjed fuq da li qed jiġri. Il-talbit tagħna ġew ma ġewx ikkunsidrati imma il-proċess kollu kemm hu tal-Brexit mhux il-bira flaxija biss qed jiddisprana. Inata lil-nista l-Irlanda ta' fuq mid-DUP għana nikkonsidraw illi il-ftajim tar tirar u l-backstop li hu l-inqas problema illi jistgħu jaċċettaw in-nies u dan huwa eh, riżultat ta' l-establishment politiku u fil-partit kollha il-ftehim huwa e, imħassar għax imur kontra l-aqda irlandiża u dak li l-Oliver Nicholson qal illi imur kontra il-Good Friday Agreement u dan qed imur kollu kontra l-aqda Irlandiża fl-2017 intqal li jekk l-Irlanda tingħaqad, allura l-Irlanda il-gżira kollha Irlandiża tibqa' fl-Unjoni Ewropea. min se jpoġġi fuq siġra illi ħat jitkisser. Allura aħna irridu laqda irlandiża u nappellalkom li intom tkunu favur li ikun hemm referendum fuq għaqda irlandiża u hija ħaġa leġittima, demokratika u hija xi ħaġa illi għandha ssir. Is-Sur Pedicini għandek minuta. Grazzi President, nemmen li wasal il-moment li nsaqsu li għax ma raġunijiet tal-Brexit għaxan kallu maħna smajna f'din is-sede u smajna deklarazzjoni ta' Macron, ta' Juncker u ta' kulħadd li r-responsabilità tal-Brexit hija minħabba informazzjoni li ma tkunx tajba u li ħawdet il-volontà u r-rieda tan-nies imma r-Renju Unit dejjem esprima ruħu sa minn meta kien hemm il-munita waħdanija, il-Fiscal Compact, il-Schengen. Dejjem ir-Renju Unit dejjem esprima ruħu kontra anka l-politika ta' awtorità u din hija xi ħaġa li għandna nirraġlaw fuq ir-responsabilità ta' politika Ewropea illi hija dominata minn Franza u l-Ġermanja. Allura l-Brexit qed tirriskja li tkun sempliċement preċedent għal Ewropa definita. Grazzi, signora Atkinson, għal minuta. Skużawni, niskuża għal ruħi ma għal nis Britanniċi għal gideb sfaċċat li qed qegħdin jiffjaċċaw. <coughs> fl-2013 80% ta' 80% eh, ta' nis fir-Renju Unit ivvutaw u kdaw kellhom e, gideb ibbombardjat lejhom allura e, darba għandhom jivvotaw jisa tivvota għal no deal dinja demokrazija fl-isem biss. Allura, is surbanjer u l-kumplament e, hemm hemm e, e, post speċjali fl-infern u anka Sinjura May għandha il għandha post hemmhekk u ejja nieħdu kontroll lura. Grazzi Sur Wolf għal minuta kjoġbu. Grazzi Sinjura Viċi President. Jumejn ilu it-tobba indunaw li t-tiju tiegħi marit serjament u delwaqt imut. Kien demokratiku li li vvota biex joħroġ mill-Brexit u se jmut mingħajr ma jara l-Brexit. Minħabba problema politika li jħossu memula minn nis li jħossu li jistgħu u għandhom jikkontrollaw il-ħajjiet tagħna u mhux jisimgħu mill-votanti li ma jridux ikomplu ikunu membri tal-Unjoni Ewropea ħajmut mingħajr ma jara indipendenza f'pajjiżu. CUE nittama ikun mar fuq in-naħa l-oħra imma intom illi ma tajtuħx id-dritt li jara il-Brexit bħal 17.4 miljuni eh, ċittadini mhux se jkun hemm alla favur tagħkom. Grazzi Sur Brock għal żewġ minuti. Sur Brock. Herr Präsident. President. Udo Bullman, eh, Su Timmermans, kollegi, jina naħseb li hemm elezzjoni fil-Commons li mhix f'pożizzjoni illi toqgħod tilab f'maġġoranza solida hemm nies li ma jridux l-ebda tip ta' ftehim għax ta' fint qegħdin jilagħbu wiebes minn għalihom u hemm ħafna faraġis f'din id-dinja li ma jistgħux jaffaċċaw l-Unjoni Ewropea mbagħad għandek nies li jarawa minn lat politiku għandek tlet membri mill-Partit Laburista Ingliż li votaw favur. Issa, il-partiti politiċi l-kbar jridu jiġu flimkien jitkellmu ma' xulxin u jridu juru bil-fors il-maġġoranza kostruttiva fejn qiegħda. U dek tajjeb li nitkellmu fuq hemmhekk u naħseb l-estensjoni tal-iskadenza eh, ma tkunx possibbli jekk aħna m'għandniex kwalifika. M'hemmx m'għandux kun hemm posponiment, m'għandux kun hemm estensjoni mingħajr informazzjoni ma naħsibx li ħaġa tajba li ma jkunx informazzjoni u natu posponiment u l-comments trid toħroġ dikjarazzjoni u timxi bbażi ta' dik Iva, għandna bżonn dik is-sigurtà għax inna negozjaw f'daw l-aħħar sentej u nofs issa. Michel, grazzi ħafna. Grazzi il-gratitudni tagħna x-xogħol li wettaqtu l-Kommissjoni għamlet u t-tim tiegħek għamlet imma minkejja dan ix-xogħol jebes jiena tal-opinjoni illi manna xej minnaħa tal- Commons għax hemm maġġoranza negattiva għal reġun li semmejt. Ma stajtx ikollok suċċess iżjed milli kellek. U dak li ċar issa huwa dak li għandna qudiemna. Frontieri miftuħa. Renju Unit mhux se jkun jidħol joħroġ il- mux ħajibqa fis-suq intern mingħajr ma jirrispettaw ir-regoli tiegħu. U għandna populisti fuq dik in-naħa u ma nistawx niftħu tieqa fuq in-naħa ta' wara ta' suq uniku. Grazzi minuta u nofs il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna, President, kollegi, Vice President, Sur Barnier prezenti. Edin ninsabu xi jumej qabel il-Kunsill Ewropew b'ħafna punti ta' mistoqsija għal fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea għandna l-Brexit l-ewwel ħaġa. U dak li ġara l-biraħ flexija u issa il-possibilità ta' astensjoni ta' artiklu 50 li jidher li ma nistgħux naħarbu minnu, ma naħsibx li għanna nestendu ħaġa li la dem 2016. Irrid naħseb illi il-nies fir-Renju Unit għandhom jiġu ikkonsultati għal darboħra li jerġgħu jitkellmu e nisimgħu il-vuċi, nisimgħu x'direzzjoni jridu għax il-comments hija ċara li ma jridu ma jafux eh, x'iridu. Allura l-unika triq il-qudiem huwa li nis lin nies fir-Renju Unit l-opportunità li jerġgħu jivutaw li nġaw nisimgħu minn għandhom. U naħseb għaw biza minna ħadak favur il-Brexit. il brexit li neġu nagħtu l-opportunità li l-poplu Britanniku jitkellem. Issa t-tieni punt il-futur fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea il-tibdil eh, fil-klima. Ħan adottaw diversi miżuri importanti ħafna imma jina naħseb tajt il-kallima illi irridu naraw kif ħajaħdmu regoli ta' proċeduri. Irridu nintervjenu mas semestru Ewropew li jkun hemm diskussjoni fuq regoli ambjentali għas sostenibilità mhux iżjed fuq l-awsterità imma fuq l estiġis ta' Nazzjonijiet Uniti. Grazzi ħafna. Ja, Grazzi ħafna, Signor President, l-odwa tajba l-kulħat. Il-biraħ kuna qed ngħidu illi 250 impriża fis-settur finanzjarju bankarju telqu jew se jitilqu mir-Renju Unit. 5000 impik, ħaj jintilfu ħafna flejjes sterlina, ġifiri d dan fuq. Pero hemm ċertu ammont ta' affarijiet li mhux marufin ġi ħaġa din hija xi ħaġa mhix tajba dawn l-impriżi li qed jitilqu u Pero aħna ser nbatu l-konsekwenzi u kol, per eżempju, fil-sajt jew fil-settur tat trasport u kol. U fl-istess kien aħna nistaw naraw li fil-parlament ġewwa Londra memx maġġoranza għal ebda waħda mis soluzzjonijiet ġviri aħna għanna bżon avviċinament ġdid irridu nerġaw naħsbu l-affarijiet l-Renju Unit għandhom jibqaw fil-Europa għanna bżon New Deal, mux New Deal u irridu nagħtu lir-Renju Unit offerta li ma jistgħux jirrifjutaw. Sur Flanagan għal minuta, grazzi ħafna President, qed nisma' l-klim solidarjetà li qed tintuża komunament is-solidarjetà tista' jkollha diversi forum politiċi, finanzjarji. Kummissarju Timmermans, inti tkellimt dwar li nipprovdu il- tejja għal New Deal inkomplu bix xogħol li sar diġà. Jiġifieri x'inhuma l-pjanijiet biex finanzjarament ngħinu lill ekonomija Irlandiża jekk ikun hemm no deal u nixtieq li nagħta tweġib għal dan dan. Is-solidarjetà issa ma switen ma swit xej ħafna nies jitkellmu għas solidarjetà parallelament għandna sitwazzjoni fejn l-Irlanda isselfet 3.5 biljun euro s-sena l-oħra taqt l-ordnijiet tal-ECB bħala għajnuna bżonjuża jekk ikun hemm no deal din l-osċenita għandha tispiċċa Sud Banjer, inti qed ħatibqgħu rispettużi, iva l-Irlandiżi ma jistgħux jikkontrollaw il-diżastru diplomatiku tal-Partit Konservattiv, però jiena qed nieħu gost li Sur tasku u Juncker mhumiex qegħdin għax ma baqtom ma baqgħux kalmi u qegħdu il-preġudizzju tagħhom qabel id-diplomazija intom tidu tikkonsidraw dan ukoll kelma li tintuża. Żommu għaf moħħkom di, grazzi. Is-Sur Manuel Minuta.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 il-Konsil tal-21 ta' Marzu ser jagħti l kummissjoni mandat li jixtiequ jinnegozjaw eh, negozjat kommerċjali mal-Istati Uniti. Issa l-Ġermanja qed hija mħasba li l-Istati Uniti qed jimponu dazju ta' 25% tal-esportazzjonijiet tal-karozzi. Ġifieri x'qed ngħidu? Adozzjoni ta' tarissi ta' 0% ta' prodotti biex jippermettu lil Ġermanja biex ikomplu fil fis-surplus kummerċjali tagħhom għaskapitu pajjiżi oħrajn bħal maħmuma Franza. Qegħdin ukoll nistudjaw standards ġodda, teknoloġiji ġodda l-Istati Uniti ħajjimponu il-kondizzjonijiet tagħhom fuqna u mbagħad ħambaxxu l-ostakli qed jiffaċċaw il-bidja il-Ġermanja ħajatu l-istruzzjonijiet tagħhom il-Kummissjoni li mbagħad ħaċċedi għax il-bidja fi Franza mhumiex importanti ovvjament daqs kemm huma BMW fost affarijiet oħra. Jiġifieri passoltu dan ħajkun askapitu ta' ċittadini Ewropej illi ħafna drabi ħajjindunaw tard. Grazzi ħafna, Signora President min segwa id-diskussjoni u fem dak x'qed jiġri fir-Renju Unit politikament naħseb baqa' pjuttost xokkat xokkat għax wieħed jista' josserva il-President qed titterrompi għax hemm problema tekniku evidentement. Make sure that it's coming through, please. Start again. Well. Forsi nistgħu nerġgħu nibdew. Sinjuri, kull min segwa id-dibattitu fil-House of Commons il-bieraħ u ra spettaklu ta' politika Ingliża seta ma kien set, ċertament li kien xokkat xokkjat għax kien hemm maġġoranza ċara fost il ċittadini tal-Renju Unit biex jitilqu mill-Ewropa. Jekk tasbu li dini ħaġa tajba jew le, naħseb ħadd ma jagħti kas li qed naħseb jiena li hemm perikolat huwa r-rispett għad-demokrazija u għal deċiżjonijiet abbażi ta' maġġoranza għal ċittadini illi taw direzzjoni ċara. Ġifieri nista' nappella lilkom ilkoll biex twaqfu dal-ħafna lob din l-idea li tippruvaw twaslu għal referendum ieħor minn ġottija jew jekk mhux mill-bib, jekk ikollna referendum ieħor ta' musaj se xejn. Kif din il-logħba ser tispiċċa se ssibu opinjoni oħra referendum ieħor le rridu nieħdu l-affarijiet bis-serjetà, nieħdu lil nafusna bis-serjetà rridu noqogħdu għar-regoli, rridu nkunu ġusti. Sur sinidina xal-minuta. Grazzi ħafna l-irtirar tar renju Unit mill-Unjoni mhijiex sempliċement kwistjoni ta' proċedura li tfisser li kwalunkwe federalizzazzjoni u Unjoni Ewropea ġdida li trid tfassal se tiġi rifjutata fl-elezzjonijiet li jmiss. Il-setat patriotiċi ħajżidu l-influenza tagħhom u se jippruvaw jerġgħu jinnazzjonalizzaw il-kompetenzi. L-isforzi li nbeżżaw l-istati membri l-oħra minħabba l-mod ta' kif titrattaw l-Unjoni Ewropea mhux ħajrnexxu dawk li għandhom is-seta ma jridux li jkollhom kooperazzjoni volontarja bejn il-stati membri sovrani daw ħajġu rifjutati u jkollhom jirrispettaw is-sovranità nazzjonali u l-istati nazzjonali bżonn li n-nies li jieħdu seta f'idejhom huma persuni serji. U s-setat Ewropej fl-Unjoni Ewropea li jkunu bbażati fuq l-istati nazzjonali mhux abbażi tal-interessi ekonomiċi. Grazzi, issa Sinjura Del Castillo żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President, il-Kunsill, il-Kummissjoni, Michel Barnier li għamel biċċa xogħol verament tajba. Il-ftejm li intlaħa eh, nhar it-tnejn fil-għaxija minn il-Prim Ministru May mal-Unjoni Ewropea kienet opportunità. Fil-verità kienet l-opportunità biex niffaċilitaw eh, irtirar ordinat. Em, hemm il-biżat li l-Renju Unit tkun maqbut għal dejjem fil-Unjoni Doganali. Kien hemm eċċezzjoni ġdida mill ħabba nuqqas ta' realizmu u responsabilta, nuqqas ta' responsabilta ta' din il-maġġoranza ta' deputati eh, ta' Renju Unit li qegħdin jimblokkaw soluzzjoni. Huwa probabbli li fil-Parlament ta' Renju Unit eh, jivvotaw kontra ma jkunx hemm f'dejjim u il-għada filgħodu jivvotaw favur il-posponiment ta' tħul fis-seħħ tal-artiklu 50. Imma dak li bidel, dak li mhux ħajinbidel min-naħa tal-Unjoni Ewropea huma il- Eh, il-kundizzjonijiet tal-ftehim. Imma deal jew no deal dik hija l-kwistjoni u f'dan il-xenarju ta' inċertezza hemm serje ta' elezzjonijiet eh, għażliet li qed jieħu l-Brexit. L-ewwel net huwa li li tkun parti mill-Unjoni Ewropea hija mewġa ta' trasformazzjoni fl-ekonomija tal-pajjiż u jekk tħalli l eh, il-grupp hija verament biċċa xogħol diffiċli mhix xi ħaġa li tħod mod ħafif. It-tieni net li jekk tabbandona ifisser li taffettwa il-ħajja ta' kuljum tal-ċittadini l-affarijiet iż-żgħar li huma importanti fil-ħajja ta' kulħadd dwar il-prodotti l-aktar irħas, il-kard tal-saħħa, l-ispejjeż il prodotti l aktar irħas il kard tal saħħa l ispejjeż tal roaming u t-tielet lezzjoni hija li l-ammont ta' distak li ħaj jeżisti issa bejn il-pajjiżi. Palma ġara propju fir-Renju Unit. Illum il-ġurnata l-Unjoni Ewropea hija aktar meħtieġa minn qatt qabel biex inkunu nistgħu niffaċċaw l-isfidi globali li għandna. Jekk ma taġixix mod konġunt tirriskja li tispiċċa irrilevanti. Grazzi ħafna. Now I'm going to break some Mela ħanatikom naqra aħbarijiet ħażina, ħajkun hemm nies li ħajrabjaw ħafna miegħi m'għandix għażla ħajkonna inwaqgħu il-parti tal-catch li għaj għax verament biżna il-ħin qed niskuża ruħi li dan huwa l-każ. Sinjura Van Bremt nagħti l-kelma lilek. Grazzi ħafna Sinjura President. Kultant waqt il-ġimgħa ta' Strasburgu tama u id-dizappunt huma mill-qrib ħafna. U dinja waħda minn dawk il-ġimgħat. Kulħadd tkellem dwar il-vot tal-bieraħ u xi fisser u lej xi wassal jiena naqbel ma' ħafna kollegi mill-grupp tiegħi stess li jista wasal iż-żmien li nħallu in-nies jitkellmu jerġgħu. Il-Parlament tar-Renju Unit ovvjament mod jara l-ebda soluzzjoni għalhekk jiena naħseb li rridu mmorru lura għand in-nies biex inkissru dan l-imblokkar u hemm ħafna tama ħanajdilkom għaliex kien hemm 60 żagħżugħ u li ġew il-Parlament u provaw jikkonvinċu l-Parlament kollu kemmu li poġġu politika ta' tibdil fil-klima fuq il-quċċata tal-aġenda politika. U miex sempliċement għaliex livell tal-ambizzjoni għall-2030 huwa baxx wis li għandu jiġi implementat, imma anke biex din il-livell ta' ambizzjoni jiżdied. Jekk aħna rridu nilħu l-impenji taħt il-ftejn ta' Pariġi, sal-2050 irridu nkunu kompletament neutrali għal dak li huwa l-użu tal-karbonju, irridu nifissaw għanijiet olina l-2030 ġvir għanna bżon tal-liġi fuq il-klima fuq livell ta' Unjoni Ewropea sabiex il ftejim ta' Pariġi jkun parti mill-liġi sabiex l-istati membri kollha ikollhom ċertu impenji li hum u ma jkunx hemm min eh, eh, ma jħallas tal-azzjonijiet tiegħu. Alex, Signora President, Di kienet it-tama, l-unika tama fil-fat li kenna din il ġima Grazzi sursulek issa. Grazzi ħafna il-keos li kien hemm il-bira fil-House of Commons tar renju Unit uriet li il-ftejm tar-tirar huwa mejjed. Ma nistawx u ma ħanix ħanibqaw nivvotaw fuq u għal dejjem irridu nispiċċaw l-affarijiet rġajna lura fil-bidu net. Id-deċiżjoni tar renju Unit li toħroġ mill-Unjoni Ewropea trid tiġi rispettata. Jekk ninjoraw ir-rida tan-nies, nkunu qed nagħmlu żball li jkollna t-tieni referendum u namlu ħafna domandi dawn huma kollha mhux realistiċi, ġifieri l-unika soluzzjoni hija li nħejju ruħna għal hard Brexit, jiġifieri n nuqqas ta' ftehim. Dan m'għandix tkun l-aħħar tad-dinja għar-Renju Unit u għall-Unjoni Ewropea, jekk aħna nindirizzaw din is-soluzzjoni eh, b'mod ċar. Japplikaw il-regoli ta' WTO. Jekk il-kollegi tagħna jew meta l-kollegi tagħna jitolbu estensjoni il-bieraħ, nistaw namlu dan bla ebda diffikultà kbira u f'dak il-perjodu ta' żmien inkunu nistgħu nieħdu passi fundamentali, nieħdu miżuri sabiex naslu għal hard Brexit. Grazzi. Grazzi, Sur Bej għal minuta. Tibdil fil-klima se jkun fuq l-aġenda tal-Kunsell fil-21 u 22 ta' Marzu U għal darboħra dan huwa meta il-kunsil ħajkun qed jitkellem fuq il-klima, jinkoraġixxi il-kummerċ ħieles mal-pjaneta kollu kemmu. u nġildu il-gassijiet li jagħmlu ħsara lill-klima, qed nagħmlu ħsara wkoll lill-industrija ehm, li qed nagħmlu huwa li qed nimpurtaw prodotti minn pajjiżi li m'għandhomx l-istess livelli soċjali u inkella ta' klimi u dawn qed jaslu fuq super tankers li jemettu partiċelli eh, nitroġenu l-nox, eccetera. Iġri aħna rridu naħsbu ftit dwar il-modell ekonomiku tagħna ħarsu lejn il-protezzjoni, ir-rilokalizzazzjoni, nibdew nipproduċu u nirriċiklaw mod eh, ġeografiku li għamel sens għax dan huwa l-unika mod li nistgħu naqdu flimkien l-ekonomija u l-ambjent. Sinjura Hubner, grazzi l-rifjutar ta' dan il-ftejim ifisser ħafna affarijiet kruċjali l-ewwel net Eh, li irtirar ordnat f'ġimatej mhux ħajseħ. It-tieni net il-prijoritajiet tal-Unjoni u tar-Renju Unit li jipproteġu n negozji u ċ-ċittadini l-aktar huma affettwati u li nevitaw il-frontiera ibsa bejn l-Irlanda ta' fuq l-Repubblika tal-Irlanda ma twaslux u dan sempliċement ġimatej qabel id-29 ta' Marzu. Hemm riski seri u din hija ħaġa serja ħafna. Jekk ir-riżultat tal-vot possibbli tada huwa l nitolbu estensjoni, Mela għalix u għal kemm żmien. Estensjoni teknika qasira tagħmel sens biss jekk ikonna vot eh, li jagħmel sens. Estensjoni itwal mhux biss ħadġib problema politika ikbar fil-kuntest tal-elezzjonijiet Ewropej ma twassal ukoll għal perjodu fejn sħubija tal-ġejjieni ma jistax jiġi negozjati il-ftejjin tar-tirar mhux ħajerġa' jiġi miftuħ. Estensjoni itwal tfisser perjodu itwal ta' inċertezza. L-Unjoni qalet kemm il-darba kemm huwa importanti li jkun hemm tirar ordnat għabbażi tal-artiklu 50 eh, tal-trattat. Din hija prekondizzjoni biex noħolqu l-fiduċja meħtieġa għan negozjati ta' relazzjoni ambizjuża u b'saħħitha li trid tiġi maħluqa. Grazzi ħafna issa, Sinjura Fajen. Grazzi ħafna. Grazzi, Sinjura President. il kapjet ta' stat u ta' gvern ħajkunu edin jitkellmu dwar l-ekonomija tradizzjoni twila li jagħmlu dan, ma mhux biżejjed għandna bżonn u wasal iż-żmien li norbtu l-ekonomija mal-ambjent, norbtu l-impjiegi ma l-ambjent li qed jisparixxi. Hekk qed jgħidulna żgħażagħ tagħna il-vot tar-Renju Unit aħna nittamaw li mhux ħajkun hemm hard Brexit. Kollegi, Dan ħajkun l-aħħar summit qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ġri għanna iżjed pressjoni ċittadini jistennew azzjoni meħatana ma jiena naħseb li ħanar nerġgħu nitilfu opportunità. Għalhekk ħarsu lejn il-politika ta' migrazzjoni li falliet Aħna ħarisna lejn pakket ta' migrazzjoni effiċenti għawek fil-parlament u kif ukoll frontieri sikuri għamilna hekk. Imma l-problema hija li bil-politiċi nazzjonalisti eh, urridu nippuntaw subajna lejno lejhom. Il-kapijiet eh, ta' statu ta' gvern li qegħdin jimblokkaw il-politika ta' migrazzjoni nafu minn huma huma qegħdin jużaw raġunijiet populisti u qegħdin iżommu ostaċ il-kumplament ta' l-Unjoni Ewropea dawn huma mixxejja li qegħdin jinjoraw it-tħassib ta' ċittadini tagħna għaliex it-tħass il-migrazzjoni ilha ħames snin li hija ta' tħassib. Iġri qegħdin jiżvijaw l-elettorat tagħhom u l-elettorat jista' rrid ipattijna L-elettorat irrid eh, Ewropa ġusta u l-periklu ta' eh, nazzjonaliżmu hija tem u dan mhuwiex valur Ewropew għandna bżonn ta' ġejjini differenti. Grazzi ħafna għal minuta s-Sinjura Tomaċiċ. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-Brexit issa saret kaos sħiħ għaliex l-ebda naħa maġixiet eh, f'bona fede u lanqas maridu verament iwaslu konklużjonijiet fuq dak li votaw il-nies. Brussell rawa bħala opportunità sabiex jibatu messaġġ l kumplament li ma jista' jkun hemm l-ebda stabilità u l-ebda prosperità barra mill-Unjoni Ewropea fil-waqt li x-xewqat ta' Londra ġew eh, formulati minn dawk il-politiċi li personalment votaw biex jibqaw u provaw jiksbu xi ħaġa impossibbli jiġifieri li ehm, l-Renju Uniti joħorġu għamme fil-prattika jħalluha fil-Unjoni Ewropea. Għalek din hija situazzjoni komplessa fir-Renju Unit u l-kumplament ta' l-Ewropa dina iggravat is-sitwazzjoni b'mod addizzjonali. Aħna probabbilment issa ħanaraw e, kompetizzjoni f'min ħajwaħħal f'min. Imma iż-żewġ naħat huma fil-fatt responsabbli, issa għal xejn noqogħdu nibku irridu nħejju ruħna għal ġejjini, ġejjini fejn ħankunu qegħdin nikoperaw u nagħmlu kummerċ bla frontieri għal benefiċċju taż-żewġ naħat. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura President, kumment qasir fuq il-Brexit il-ftejim aħjar ma il-negozjat biss minn Sur Barnier fisem eh, il-Parlament il imma jew l-Komissjoni imma koll minnaħa tal-Prim Ministru tar-Renju Unit imma dan mhux fuq il-ftejim biss Mija kriżi politika li ġiet appoġġata mill-attività ta' ħafna nies li diġà tkellmu hawnhekk illum Nixtieq nitkellem fuq xi kwistjonijiet oħra fis-summit. Naħseb li huwa importanti ħafna nifukaw fuq l-ekonomija wara il-żminijiet it-tajbin forsi mhux ħajkonna żminijiet li mhumiex daqshekk tajbin li ġejjin forsi mill-gwerra kummerċjali u mill-Brexit. Issa fidejn l-istati membri li jridu jaraw kemm huma b'saħħithom l-ekonomiji tagħna irridu eh, naraw il-konsekwenzi. Tini ħaġa li żiet importanti għalija hija ċina. Jina naħseb li rappreżentanti tagħna jridu jkunu aktar eh, sodi jridu jartikolaw b'mod ċar l-interessi leġittimi tagħna u jinnegozjaw skont dan. Il-biraħ tkellimna dwar ċiber sigurtà Irridu nkunu nafu xi tfisser il-liġi Ċiniża fuq ċiber sigurtà u kif ukoll inizjattivi bħal eh, kummerċ ġust, it-tibdil fil-klima, l-involviment ta' Ċina, eċetera. U anka drittijiet tal-bniedem jiena naħseb li għandna nagħtu kasom dawn il-kwistjonijiet ukoll. Grazzi ħafna Sir Weigenholzer għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Dak li qed jiġri bħalissa fir-Renju Unit hija ħaġa traġika Din hija dan huwa nazzjon li huwa gburi ħafna tal-istorja tiegħu għandu raġun. U l-Unjoni Ewropea għandu dejn kbir miegħu. Imma l-verità hija li bħalissa m'għandhomx gvern tajjeb u mingħajr tmexxija politika il-Renju Unit qed jersaq lejn żminijiet diffiċli u dan jirrabjana u fl-istess ħin qajjem ħafna niket. U il-ġenerazzjoni ta' wara ħad tkun qed tieħu il- ehm, l-effett ta' dawn, il-riperkussjonijiet ta' dawn id-deċiżjonijiet li qed jittieħdu. Jiena naħseb li Renju Unit u il- ehm, L-Ingliżi jridu jkunu pragmatiċi, jridu nagħtuhom l-aħħar opportunità x'jekk le jkunu sempliċiment edin e, eh, juru li kellhom raġuni m'hemm bżonn ta' azzjoni minnaħa ta' Londra u jiena naħseb li l-Renju Unit jibqa' fl-Unjoni Ewropea hija l-aħjar soluzzjoni ma' din trid tiġi leġittimizzata permezz ta' referendum u b'differenza minn referenda ta' qabel dan irid ikun referendum Mm, ta' natura vinkolanti rridu nagħmlu da kollu fil-seta tagħna biex ikonna ċarezza għat tliet miljun ċittadin li jgħixu fil-Renju Unit kif ukoll l-Ingliżi li jgħixu fl-Unjoni Ewropea m'hemmx biżejjed ċarezza, mhux qed isir biżejjed u dawn in-nies jistħoq aktar rispett huma bbażaw eh, id-deċiżjoni ta' ħajja tagħhom fuq deċiżjonijiet differenti u issa ma jistgħux jerfgħu l pista tal responsabbilta ta' dawn id-deċiżjonijiet. Issa Sur Marjas. L-iżviluppi drammatiċi dwar il-Brexit huma xokk serju għal kontinent Ewropew. Irridu nifmu l li Brexit bat messaġġ b'saħħtu il-popli tal-Unjoni Ewropea qegħdin ifittxu mod ġdid għal l-Unjoni Ewropea, Ewropa li tirrispetta traduzzjonijiet nazzjonali l-popli, Ewropa demokratika u deċentralizzata, Ewropa soċjali u mhux Ewropa għal-banek, il-popli Ewropej ma jistawx eh, jgħaddu biktar austerità u violent eh, u aġġustamenti fiskali ehm, violenti, għalek fl-elezzjonijiet li ġejjin ħajibatu messaġġ b'saħħtu għaliex hemm mod ieħor kif l-Ewropa tixta eh, tieħu lura il-sovranità nazzjonali tal-istati membri li nirrifjutaw il-pagi tal-livell Ċiniż pereżempju. Grazzi, Sinjura Gerling, għal-minuta u nofs. Grazie ħafna, Signora President. Il-biraħ rajna manifestazzjoni oħra tal-nuqqas ta' kapacità tal-Parlament Renju Unit li jilħaq ftehim. Maġġoranza imnaqsa imma xorta waħda ehm, ir-raba l-ikbar telfa għal Parlament tar-Renju Unit hemm tliet possibiltajiet. Ir-revoka tal-artiklu eh, 50 l-ewwel darba qalet din fil-pubbliku, tieni qalet li l-possibilità li jkollha ehm, it-tieni referendum. U din ukoll kienet l-ewwel darba ma rridux nissottovalutaw is-saħħa ta' dawk il-kliem. U li negozjaw ftejjem ieħor li kulħadd jaqbel li mhuwiex possibbli. Ġifieri issa qegħdin no deal jew no Brexit. U xaktarx il-parlament eh, mhux ħajaċċetta no deal u jaċċetta no Brexit. Irridu noqdu attenti, rridu nażlu il-lingwaġġ tagħna b'mod attent ħafna qed nibagħtu ċertu messaġġi ma nixtieq ngħid li aħna fir-Renju Unit hemm rida b'saħħitha għat-tieni votazzjoni. Hemm ċaqli eh, favur il-nies u hemm eh, ħafna nies li huma favur it-tieni referendum. Imma bħal kull ħaġa li għandha xaqsa mal-Brexit mhux ħatkun faċli ma temnux il-dak il li smajtu minant il-rappresentanti tal- tar-Renju Unit li smajtu għawek, għax daw jirrappreżentaw proporzjoni żgħira ħafna tal- Parlament tar-Renju Uni dawn mhumiex patriotti daw li jridu Brexit bla ebda ftehim eh, dan jagħmel ħafna ħsari ħsara għar-Renju Unit u għal eh, għan-nies tar-Renju Unit. Ħadd li huwa patriott ta' vera ma jrid li jkollna dawk it dik it-tip ta' ħsara. Ħadd li huwa verament unjonista jrid dak it-tip ta' ftehim. Ħadd li jrid jappoġġa il-ftehim ta' Good Friday tal-ġimgħa kbira mal-Irlanda mu jivvota favur Brexit tal- eh, Brexit bla ftejjin fil fatta qas qegħdin issa marru l-bar jieħdu birra. Intom mintomx l ħna tal-lum, intom l ħna tal-biraħ, aħna l ħna tal-lum u iż-żaza jappoġġaw il-pozizjoni tiegħi kompletament. Kollegi, il-President interrompi l-kellima. Mr. Corbett. Issa l-Onorevoli Corbett għal żewġ minuti. Wara l-ewwel rifjut tal-ftehim tal-House of Commons f'Jannar, Theresa May ippruvat terġa' tinnegozja punt wieħed. Jiġifieri il-backstop ta' l-Irlanda biex tipprova eh, tikkalma dawk li huma tal-lemin tal-partit tagħha. Imma għal maġġoranza tal-House of Commons mhux dik kienet il-problema bil-ftehim kien hemm problemi oħra u um mamlet l-ebda tentattiv sabiex tindirizza dawk il-kwistjonijiet jipprovat biss tikkalma dawk li kienu tal-lemin tal-partit tagħha u ma nexxilix. Mela, fejn insabu issa maġġoranza fil-House of Commons ma jridux jitilqu mingħajr ftehim, imma l-unika ftehim li kien hemm ġi rifjutat, mela issa minn fejn morru minn hawn. Loġikament hemm biss żewġ possibiltajiet jew tinnegozja ftehim alternattiv jew inkella terġa' tikkonsidra l-possibilità ta' Brexit. Ftehim alternattiv eh, ma tantx jidher li hemm possibiltajiet li dan isir, li nerġgħu nikkonsidraw Brexit għandu bżonn referendum. U bħalma għadna kif smajna minant Sinjura Gerling hemm maġġoranza fl-opinjoni pubblika li trid referendum ieħor u l-istħarriġ juri li jekk ikun hemm referendum ieħor ir-Renju Unit, il-poplu tar-Renju Unit jivvotaw biex jibqgħu hija ġen li nimxu l qudiem bil-Brexit abbażi li hija rrieda tan-nies meta jista' ikun li rrieda tan-nies imbidlet għall-inqas ta' min jagħmel verifika. Mr. Karas, one and a half minutes. Grazzi, Sur Karas, għal minuta u nofs. Signora President, Signori, huwa ċar illum u għal kulħadd illi jekk m'hemmx bidla kbira fir-Renju Unit allura 29 ta' Marzu se jġib miegħu Brexit. Ibes, hard Brexit. Rridu nagħmlu ċara wkoll eh, min ma jridx jagħmel diskussjonijiet ma' partiti differenti. Jekk maħniex se nagħmlu diskussjoni, maħniex se nilħu il-futur kif nixtiequ. l isfidi li għandna nistgħu nsolvuhom biss b'kooperazzjoni bej pajjiżi eh, bej partiti differenti fl-Ewropa permezz tal-Ewropa u bl-unità. U għalhekk għandna dawn l-elezzjonijiet tal-Parlament eh, dan huwa l-bżonn li għandna, din hija realtà u din hija realtà li tikkuntrasta ħafna mal-falliment tal-politika u dawk li għandhom responsabilta fir-Renju Unit. Ejja inħarsu lejn il-qtil tal-ġurnalisti f'Malta u fi Slovakkja. Hemm blok ta' proċedimenti bej il-Polonja u l-Ungerija. U hemm ħafna problemi oħra l-ideal Ewropej qed jitnaqqar minn ġewwa net. Il-periklu ġej minn ġewwa u hemm bżonn illi nindirizzaw dan fuq livell tal-elezzjonijiet Ewropej. L-antisemitizmu u n-nazzjonalizmu mu se jsolvu xejn, mu se jsolvu l-problemi, mu se jsolvu l-Brexit, imma ma biss forum ta' konsensus illi mu se jwasalna imkien. Grazie Sir Kelly għal minuta u nofs. Wara li ma ġiex aċċettat eh, il-ftehim fil-House of Commons il-bieraħ, eh, hemm biża fl-Irlanda, speċjalment fis-settur eh, tal-ikel u l-agrikoltura, għax jafu illi hard border se jtellifhom in-negozju. Il-konna fuq ukoll illi jekk ikun hemm crash out, il-paċi li kena f'dawn l-aħħar 20 sena tkun iperikolata wkoll u il-fatt li l-lum fil-House of Commons se jivutaw biex eh, jevitaw no deal eh, iwerwinna. Però jekk jagħmlu hekk għandna nagħtu estensjoni mingħajr kundizzjonijiet nofruha il ħaġa Kif qal il-kollega Jim Nicholson, l-estensjoni se sibu setejnom sibu mod ieħor u forsi dan il-mod jista' jkun illi nibqgħu fl-Unjoni. Jiena qed nappella lill-Kummissjoni Ewropea biex taġixxi brida tajba billi tajt Iva, se sentukom iż-żmien u l-ispazju li hemm bżonn biex eh, tirranġaw is-sitwazzjoni tagħkom biex nevitaw eh, hard Brexit u crash out. Jekk verament se tieħdu l-affarijiet bis-serjetà, intukom l-ispazju hekk għandha tgħid il-Kummissjoni. Grazzi, is-Sinjura Xwizza għal minuta u nofs. Grazzi, Signora President. Huwa ovvju li id-diskussjoni għal preparamenti tal-Konsill Ewropew saret diskussjoni dwar il-Brexit. Aħna hawnhekk maħniex qegħdin nitkellmu fuq il-ftejm ta' Pariġi, it-teknoloġiji tajbin għall-ambjent, maħniex qegħdin nitkellmu dwar l-industrija Ewropea u l-ekonomija u l-qatt. Din l-informazzjoni li ġejja minn kull naħat m'għandax taqsam xejn ma dak li suppost iddiskutejna. Tkellimna biss fuq il-Brexit. Tajjeb li Westminster jisma' aktar il-Parlament Ewropew. Aħna nistennew mir-Renju Unit responsabilta L-opinjoni personali tiegħi i dwar it-tieni referendum. Jiena naħseb li għatem lok għattini referendum għal-Renju Unit biex jibqa fl-Unjoni Ewropeja għaliex jiena naħseb illi post ir-Renju Unit fil-fattuwa fl-Unjoni Ewropea u jien verament jiddispjaċini illi l-populisti rebħu fil-referendum jiena nemmen illi l-istorja tista timbidel. Naħseb li l-politiċi tar Renju Unit għandu se jkunu responsabbli bizzejed biex janalizzaw is-sitwazzjoni ma jipperikolawx il-futur taż zaza tar Renju Unit li jixtiequ jibqgħu fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Mela, issa komplejna e, ekspiċajna bil-lista ta' kellima u nagħti mel sur Timmermans. Grazzi ħafna, President, wara li smajt b'mod kawt ħafna lil dan il-Parlament nasal fil-konklużjoni li hemm appoġġ kbir ħafna għal mod ta' kif il-Kummissjoni qed tinnegozja fisem l-Unjoni Ewropea l-Istati membri u dan il-Parlament biex tipprova tilħaq ftehim mar-Renju Unit fuq eh, ħruġ eh, illi għandu jagħmel mill-inqas ħsara l żewġ naħat. Din kienet dejjem l-intenzjoni tal-Kummissjoni u Sur Barnier dejjem hekk innegozja negozja mill-bidunet u aħna eh, id-dibattitu tal-lum se jkompli saħħaħna. Wara l-ismajt is-Sur Faraġ u l-kollegi tiegħu u meta rajt il-mod ta' kifu eh, eh, iġipruħu għawnek u l-gratifikazzjoni li għandu lejh nifsu xikultant najtek dammar Sunderland u kellem mal-ħadima tal-impjanti tan nisan u għallom isma lilkom sen tellifkom il-ġob ta'kom, imma jiena eh, se jkoll is-sovranità tiegħi, il-ħolma tiegħi. Imma lilkom sen tellifkom ix-xogħol, għamilha